And now the next point. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, dibattitu topiku, il-ġlieda kontra l-kanċer. Nixtieq ngħid lill membri li għal din id-diskussjoni m'hemmx il-proċedura catch the eye u lanqas ma jsegunu aċċettati l-blue cards. U bekk niftaħ id-dibattitu ngħaddi l-kelma lill-awtur is-sur Weber, jekk jogħġbok. Madam President, Signora President, Kummissarju, rappreżentanti tal-Kunsill. Aktar minn 40% ta' Ewropej jew persuni f'din is-sala fil-fatt se jgħaddu mill-esperjenza tal-kanċer kolkemm aħna nafu is-sensazzjoni assoċjati ma' din il-ħaġa hija xi ħaġa inaċċettabbli dak li jkun jagħmilha tabir riħu li l-ħaġa mhux qed isseħħ però kull sekonda tmexxik lejn id-destinazzjoni u tħossok bla kontroll tas-sitwazzjoni u allura din hija kwistjoni anki politika fuq livell Ewropew. Tlieta minn kull erba' Ewropej selħu biex il-ġlida kontra l-kanċer ikun suġġett u aħna fil-PPE hekk nixtiequ, nixtiequ li din it-talba tintlaqa ir-riċerkaturi Ewropej urewna rewna x'jista' jsir permezz ta' avvanzi mediċinali. Tminja minn kull għaxar każijiet ta' dawk li batu mill-kanċer tal-prostata jistgħu wkoll jaslu għal fejqan. U nafu li f'diversi fażijiet kellna pjanijiet importanti li jistgħu jgħinu lill-Ewropa tkun aktar effiċenti fil-ġilda tagħha, però għaliex fuq livell Ewropew? Sinjuri, il-kanċer huwa marda komplikata u tieħu diversi forom. Fil-każ ta' tfal hemm 40,000 każ ta' forom rari ħafna li jiġu identifikati fit-tfal jekk naħdmu flimkien minħabba anki l-ammont ta' dejta li għandna nistgħu b'hekk naħdmu biex ikollna aktar suċċessi għandna 80,000 onkoloġista għandna 179 università li qegħdin jindirizzaw il-problema jekk niġbru flimkien id-dejta jekk ikollna pjan wieħed biex niġġieldu l-kanċer allura jkollna aktar suċċess. Il-professur Eckert minn Berlin kitbet illi b'approċċ ambizzjuż fih dan għaxar snin fl-ewropa nistgħu ngħinu disa' minn kull għaxar tit-tfal bil-kanċer biex ikollhom ukoll suċċess fil-fejqan tagħhom u anki għal dak li għandu x'jaqsam dijanjosi bikrija nistgħu naraw illi każijiet ta' tumuri maligni jistgħu wkoll jinbidlu dawn ir-riżultati u allura hekk irridu nagħmlu, irid ikollna strateġija waħda komuni biex bekk aħna qabel xejn nipprevjenu l-każijiet ta' kanċer. Id-databases nazzjonali wkoll iridu jingħaqdu flimkien tajjeb li jkollna ċentru wieħed ta' data għal dawn il-każijiet biex inkunu nistgħu nindirizzaw il-kanċer aktar kmieni biex bekk ikollna djanjosi bikri u dan jkun ukoll l-approċċ tagħna. U manna ninsew lil ħadd għaliex il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal lvant naraw li hemmhekk il-pazjenti għandhom 30% fil-mija inqas ċans illi jiġu mfejqa meta mqabbla ma' persuni Ewropej mnadi oħra. B'hekk irridu anki ngħinu biex konna standards aħjar ta' fejqan fil-pajjiżi tal-Lvant u tal-Ewropa ċentrali. Inizjattiva wkoll li tqis l-effett fuq il-membri il tal-familja ta' dawk morda wkoll hija xi ħaġa li għandna nqisu. Issa għandna dan il-mandat f'idejna u issa rridu wkoll nagħmlu progress. Aħna bħala PPE mhux biss sejjaħna li konna dan id-dibattitu biex nifukaw anki fuq il-master plan, u anki fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni, però biex naċċertaw li l-Parlament ikun wieħed fejn ikonna kumitat apposta bilan illi tassew nikkonċernaw ruħna b'din l-istrateġija kontra l-kanċer. Irridu bekk nerfaw din l-isfida. Grazzi ħafna l sur Weber. Issa nixtieq nagħti l-kelma lil rappreżentanta tal-Kunsill, il-Ministru Tuperajnen fidejk jekk jogħġbok. Signora President, onorevoli membri, huwa ta' nur eh, lija illi jiena indirizza eh, dan il-Parlament bħala parti minn dan id-dibattitu fil-ġila kontra l-kanċer. Mument propizju dan għaliex ir-riċerka qed turina li l-kanċer se jkun ukoll raġuni ewlenija tal-imwiet f'ħafna pajjiżi hekk kif il-mart kardiovaskolari qed jonqos. L-riċerka turina illi r rata għolja ta' mortalità mhijiex ibbażata fuq riski, iżda x'aktarx dana kollu għandu bżonn għandu x'jaqsam mal-aċċess għall kura tas-saħħa. Kif nafu, il-kanċer huwa marda illi ħafna drabi jolqot lil anzjani. Aħna l-Ewropej li ngħixu aktar minn dawk finħawi oħra fid-dinja, x'aktarx iktar se jaqbadna tip ta' marda bħal din. U Kif nistgħu nindirizzaw dawn it-tipi ta' sfidi għandna nirrassenjaw ruħna jew għandna niġġieldu? Naħseb li għamilna l-għażla tagħna bħala Unjoni Ewropea illi niġġieldu. Il-preżenza tagħna temmen li l-Unjoni Ewropea trid tpoġġi lil persuna fil-qofol tal-tfassil tal-politika. Aħna nipproponu li jkollna kunċett ġdid l-ekonomija tal-benesseri. L-ekonomija tal-benesseri huwa approċċ olistiku multisettorjali li jisħaq il-bżonn li ninvestu fil-persuni u s-saħħa tagħhom. L-aċċess għall kura tas-saħħa hija xi ħaġa essenzjali għall benesseri b'hekk is-saħħa huwa investiment. Aħna nipproponu li ninvestu fil-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa. ċittadini kollha Ewropej għandhom kollhom possibilità li jkollhom ħajja b'saħħithom u jkollhom ukoll ħajja b'saħħitha. Dawn huma l-pedamenti biex bekk nipprevenu l-kanċer. Kif ukoll ikollhom aċċess ugwali għall kura tas-saħħa li huwa prinċipju ewlieni tal-pilastru soċjali tad-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u anki biex ikollna parti mill-pjanijiet tal l-għanijiet għall iżvilupp sostenibbli. B'hekk hemm bżonn kollaborazzjoni mill-qrib ma' istituzzjonijiet varji, mal atturi prinċipali u s-setturi tas-saħħa. Mod speċifiku hemm ftehim illi l kanċer għandu jitqies bħala priorità. Dan jfisser li jkun azzjoni b'diversi mezzi bħal mezz tar-riċerka, l-aċċess għat-trattament kif ukoll l-iscreening. F'April din is-sena, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill mod proviżorju ftehmu li ikollhom ukoll element li għandu x'jaqsam ma' dan il-marda fil-programm ta' riċerka biex b'hekk nifhmu aħjar il-kanċer biex ikollna wkoll il-prevenzjoni u anki metodi ta' prognosi ikollna wkoll għażliet tajbin ta' trattament u anki l-interventi tas-saħħa pubblika jiġu mfassla skont il-marda. Ħafna foskom diversi drabi talbu lill-Kummissjoni biex ikollna azzjoni b'saħħitha kontra l-kanċer, però anke azzjonijiet għal dak li għandu x'aqsam każijiet speċifiċi ta' kanċer. Tal-aħħar ġie mwaqqaf grupp għall kanċer u anki adottajtu riżoluzzjonijiet biex titolbu lill-Kummissjoni u lill-Stati Membri biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom fil-ġrieda kontra l-kanċer. Min-naħa tal-Kunsill l-Istati Membri wkoll huma mħassbin sew dwar din il-marda. Il-Kunsill estetika diversi settijiet ta' konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar l-iscreening tal-kanċer minħabba din l-isfida importanti. Fuq livell ta' stati membri ħadet ittieħdet ukoll azzjoni għal dak l-inxaqsam is-setturi tas-saħħa biex nindirizzaw din l-isfida. Il-Kummissjoni wkoll kellha reazzjoni u l-kanċer huwa fost l-ewwel prioritajiet tal-Kummissjoni l-ġdida. Nistennew li l-Kummissjoni tipproponi azzjoni li jkun qed jiffoka fuq il-missjoni fil-ġlieda kontra l-kanċer. Aħna nixtiequ nsaħħu l-kooperazzjoni fl-Ewropa fil-prevenzjoni tal-kanċer. Importanti li l-Istati Membri jitalmu minn xulxin u pressi tajba jiġu mxerda u promossi biex bekk naċċertaw li ċ-ċittadini kollha Ewropej ikollhom opportunitajiet indaqs biex ikollhom ħajja tajba bir riski minimi ta' żvilupp ta' kanċer b'hekk inħarsu l quddiem għal pjan il-ġdid li se jiġi propost mill-kummissjoni aħna nistennew li l-kummissjoni tinvolvi l-istati membri fejn ikun hemm bżonn fl-iżvilupp ta' dan il-pjan kif ukoll aħna lesti nikkooperaw mal-parlament ewropew biex noħolqu kuxjenza dwar il-kanċer bħala wieħed mill-elementi li l-aktar qiegħdin joqtlu fl-ewropa grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura Ministru. U issa nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissjoni rappreżentat mill-Kummissarju is-Sur Andrew Kajtis. Jekk jogħġbok. Thank you. Grazzi ħafna, Sinjura President, Ministru Tupenajnen, Onorevoli Membri. Probabilment din eh, se tkun l-aħħar opportunità li nindirizzakom hawnhekk fil-Parlament. Bekk ippermettuli eh, nieħu forsi jew nesprimi sentimenti personali. Jiena eh, ċertament nista' nkun personali meta nitkellem dwar din il-marda. Jiena naf mill-qrib il-konsekwenzi emozjonali u fiżiċi ta' din il-marda. Jiena tlift tliet taħwa għal din il-marda. Jiena naf kif wieħed iħossu meta eh, tara d-dijanjosi u tkun taf li jkun tard wisq. U allura nixtieq nkun ċara hawnhekk jekk irridu nkunu serji dwar il ġieda kontra l-kanċer allura rridu tassew eh, niffukaw fuq dawk ir-rimedji li ma jistgħux jingħataw biss mid-tobba jew dawk li jkunu eh, jaħdmu fil-qasam tas-saħħa din hija xi ħaġa politika wkoll naqbel miegħek sur Weber. Ċertament irridu nagħmlu politika fuq il-fatturi eh, ta' riski u determinanti soċjali ekonomiċi illi wkoll huma importanti rimedji illi huma wkoll possibbli meta aħna mm, impejpu niklu l-junk food nabbużaw mill alkoħol Jiġifieri din hija ekonomija tal-benesseri wara kollox. Iva naqbel miegħek, Ministru. Fl-2014 meta jiena bdejt ix-xogħol tiegħi bħala Kummissarju għas-Saħħa u għas-Sigurtà tal-Ikel kont naf li l-promozzjoni, l-protezzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mart kienet priorità. Jiena sħaq fuq dan iżda il- il-bidla l-kbira għadha trid issir. Aħna ksibna xi riżultati tanġibbli ir-rata ta' titpib ukoll niżlet permezz ta' kampanji mirati għalhekk l-użu tal-pestiċidi u anki l-użu ta' elementi karċinoġi wkoll eh, naqsu u anki għamilna ħafna xogħol fuq il-prevenzjoni biex intejbu wkoll eh, u anki naħdmu fuq il-kodġi ta' kontra l-kanċer. Issa għandna programm li qed jaħdem u qed ikun hemm monitoraġġ ta' xejriet ġeografiċi biex bekk naraw kif pjanijiet ta' kontra l-kanċer nazzjonali sew jiġu adottati. Dan l-aħħar snin rajna titjib kbir ukoll fil-kopertura u anki fil-kwalità tal-screening ta' vari tipi ta' kanċer. Tafu, pereżempju illi dalwaqt eh, se jkollna ix-xar għal kanċer tas-sider. Anki kopertura ħjar ta' tilqim jista' jkollha impatt fuq l-infezzjonijiet u anki dak li jkun il-mart ta', ta, ta vari forum biex bekk nifukaw anki fuq xogħol tal-Kummissjoni fejn kellna summit ma' WHO fejn it-tilqim kont fuq il-HPV ukoll kien fuq l-aġenda. Minn Marzu 2017 kellna 24 il-netwerk Ewropew minn dawn erba' huma kkonċentrati fuq mart rari tal-kanċer partikolarment fost it-tfal. Għanna pass ukoll importanti il qoddim għal dak nixaqsam eh, l-alkohol u t-tikketar fuq il-likel sa fl-aħħar u koll qbil. Anki ridna ngħinu biex ikollna aktar kuxjenza fuq il-marda u anki d-direttiva li daħlet f'mejju 2017 għenitna biex b'hekk ikollna r-regolament għall-mediċini għat-tfal minħabba li l-mard fost it-tfal hija kwistjoni sensittiva ferm. Ix-xogħol għadu mwaqqafx hawnhekk se nkomplu naħdmu xtaqt nagħmel aktar għaliex għandna sfidi importanti quddiemna, pereżempju l popolazzjoni qed tixjieħ u allura għandna din il-morbidità li tista' twassal għal aktar mart u b'hekk għandna bżonn aktar trattamenti ġodda. Qed nonfqu biss 3% tar-riżorsi tagħna fuq il-prevenzjoni u din hija qatra fl-oċean. Irridu nżidu din ir-rata u naċċertaw illi dak li nonfqu jintefa' b'mod effettiv. Nistgħu nagħmlu hekk billi eh, nagħmlu skambju tal-aqwa prassi fost l-Istati Membri. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel il-promozzjoni fuq il-prevenzjoni u mart illi jista' jinxteret. Dan ix-xogħol huwa wkoll imprezzabbli. U bekk l-aqwa prassi iva jistgħu jiġu skambjati biex ikun hemm appoġġ fl-Unjoni Ewropea. Il-portal tal-aqwa prassi tal-Unjoni Ewropea wkoll huwa mezz b'saħħtu biex b'hekk nindividwaw prassi tajba li tista' tiġi riprodotta fl-Unjoni Ewropea. U anki l-pjattaforma Health Active ukoll jista' jgħin biex ikun hemm għajnuna għal dawk li qegħdin jaħdmu fis-settur u anki biex ikun hemm aktar informazzjoni dwar il-kanċer. Għandna ċiklu ta' saħħa Ewropew biex bekk l-Istati membri jkollhom linji ta' politika aħjar tal dak li xaqsam it-trattament tal-kanċer. Il-komunikazzjoni tar riski għaċ-ċittadini biex huma jagħmlu l-aqwa għażliet hija xi ħaġa essenzjali għal kwalunkwe strateġija ta' prevenzjoni u anki aħna poġġejna l-ikel li għatajja pas-saħħa fil-politika agrikola wkoll. Is-sviluppi teknoloġiċi wkoll joffru ħafna potenzjal meta niġu għat-trattament u kura nistgħu nistennew ġejjini pereżempju fejn se jkollna trattamenti aktar preċiżi abbaża tal-sitwazzjoni tal partikolari tal-pazjent. Jiena nieħu pjaċir nara illi għandna l-inizjattiva ta' one plus million genomes bħala inizjattiva importanti għall-Ewropa biex bekk permezz tal-qafas, programm qafas tagħha l-Kummissjoni investiet 2 biljun euro sal-2017 fuq il-prevenzjoni, djanjosi, terapija u anki biex nifukaw fuq dawk li jirnexilhom joħorġu mill-marda tal kanzer U anki l-Horizon Europe illi se jkun qed jimmassimizza l potenzjal għall-innovazzjoni. U l-Kummissjoni introduċiet ukoll l-approċċ tal-missjoni mission approach biex bekk ikonna koalizzjonijiet biex bekk nindirizzaw l-ikbar sfidi Ewropej inkluż il-kanċer l-ewwel missjoni identifikata għal Horizon Europe huwa l-azzjoni fuq il-kanċer biex nimmobilizzaw spettru wiesa ta' turi, ċittadini, pazjenti u dawk kollha li jagħtu kura lill pazjenti. Nemmen li x-xogħol li beda bil-European Reference Network għal Mart Rari wkoll jista' jgħin biex ikun ekosistema aħjar għall pazjenti big data, l-intelligenza artifiċjali, u universitajiet jistgħu jgħinu flimkien biex ikollna ekosistemi kbar ħafna u bekk ikollna soluzzjoni adattata għall kanċer. Xi ħaġa li nieħu pjaċir nara fil-ġejjieni. Kemm tgħin issa dwar l-inizjattiva li għaddejja bħalissa li huwa importanti fir rigward tan innovazzjoni, il-proposta tal-Kummissjoni regolament biex insaħħu il-kooperazzjoni fl-Ewropea dwar il-valutazzjoni tas saħħa se jiffaċilita l-aċċess għal teknoloġiji innovattivi biex l-aċċess għat-trattament jibqa' wkoll attwali dana kollu għadda mill-iskutinju tal-Parlament u sina se nibqa' nistenna l-appoġġ kollu tagħkom u nawgura kull suċċess lill presidenza Finlandiża biex tifinalizza dawn il-files. Dawn huma passi importanti fid-direzzjoni tajba, però essenzjali dan il-progress, din l-innovazzjoni, dawn l-iżviluppi tassew jaslu għand il-pazjenti li l-aktar għandhom bżonnhom. Nieħu nara li l-mission letter tal-Kummissarju l-ġdid qed jiffoka fuq mezzi ta' kif l-Ewropa tista' tagħti aċċess abbordabbli għal bżonnijiet ta' kulħadd. Il-President il-ġdid tal-Prosumissjoni wkoll inkludiet dan il-punt fil-prioritajiet tal-Kummissjoni. Messaġġ importanti ferm dan, Sinjuri, il-kanċer huwa marda bla ħnina u allura ma rridux naqtaw qalba qalbna. Grazzi għall appoġġ tagħkom matul ix-xogħol tiegħi u nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ lill-Kunsill l-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet kollha biex iġġeddu d-determinazzjoni tagħna komuni u r-rieda tagħna fil-ġlieda kontra l-kanċer. Hekk kif sar fid-disajnijiet meta Franz Mitterrand ta' impetu lill-Ewropa kontra l-kanċer xi ħaġa li nitna ferm. Irridu nkomplu naħdmu flimkien biex nipprevenu l-kanċer, nippromovu s-saħħa u ntejbu trattament u l-kura. Grazzi u nieħu pjaċir issa nisma' l-opinjonijiet tagħkom. Thank you very much, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna, Kommissarju. <clears throat> Issa fissem il-gruppi politiċi, fissem l-IPP, għal minuta ta' nofs l-onorevoli Kopacz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie. Signora prezydent, Signori, kull sena disa miljun persuna imutu mill-kanser fid-dinja. Kull pajjiż Ewropew skont il-kapaċità finanzjarja tagħha jonfu eh, miljuni biex jiġġielet kontra din il-marda. Imma nistgħu ngħidu li aħna erbaħna l battalja kontra dak li liżiet joqtol nies fis-seklu 21 jekk nistaw nagħmlu xi ħaġa oħra bla dubju li iva. Aħna f'spiritu ta' solidarita għandna naqdu l-forzi tagħna biex insibu trattament għal kanser għandna noħolqu eh, Strategija profilaktika Ewropea biex namlu riċerka eh, fil kanser għanna ikonna program ta' sħubija Ewropea, eh, kooperazzjoni ta' ċentri akademiċi u starijiet speċjalizzati. Ejja nikkooperaw u namlu skambju ta' laħjar aħjar prassi u jkonna esperjenza mill-clinical trials. Natu l-opportunitajiet fil-pazjenti tal kanser fil-żewġ naħat tal-Ewropa Il-kanser ma jarafx nazzjonalità, jien dak li nixtieq nitlobkom, kollegi, huwa li naħdmu indipendentament mill-affiljazzjoni politika la tagħna u nagħmlu kumitat speċjali fil-ġlieda kontra l-kanser. Da jiddependi biss fuqna l-presidenti tal-gruppi politiċi jitkomandkom nil-possibilità taħt l-artiklu 207 eh, tal-regoli ta' proċedura u biex nagħlaq jina bla dub, mandi lebda dubju li il-pazjenti tal-kanser li batu mill-kanser jistaw jiddependu fuqna u aħna mux ħan id-disappuntaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, fissem l-Ajlenza Progressiva ta' Soċjalisti u Demokratiċi, l-Onorevoli Serdes għal-Minuta. Grazzi ħafna, Signora President, aħna nafu li l-kanser huwa l L-tieni raġuni importanza ta' mewt u għanna 3 miljoni ta' kazi eh, diagnostikati. U dan għandu impatt eh, mhux biss fuq eh, saħħa ma anke fuq l-ekonomija. Sa 50% jistgħu jiġu veduti jekk nħabba li hemm ċerta fatturi ta' riskju li jistgħu evitati. L-investiment tal-Unjoni Ewropea mhuwiex adekwat biex aħna nilqu l-għaniet li nixtieħu nilħu. Għandna bżonn ninvestu fil-prevenzjoni primordjali eh, eh, ħaj ta' aħjar u li jiġi magħruf kemm jista' jkun malaj għanna bżon eh, namlu studji tal kohort eh, studji bazati fuq il-xjenza biex nieħdu deċiżjonijiet skont il-xjenza li hemm disponibla. Issa fisem New Europe Group is-sinjura eh, Trile Lenwal, l-Onorevoli Trile Lenwal. President, pala speċjalist fil-kanser għal 40 sena, jena verament etnħu kost li etnħu konna dibattitu Dawk l-4 miljuni li huma eh, eh, affettwati bil-kanser fl-Ewropa għandhom bżonn pjan Ewropew kontra l-kanser. Fil-livell Ewropew għandna bżonn aċċess għal eh, medicina innovativa għandha jkun prezz raġonevlu. Għandna bżonn ikonna teams ta' riċerkaturi mobilizzati u nopprovdu zed fondi għal ġlieda u din għandha bżonn issir f'livell Ewropew ħalli nkomplu bil Eh, network ta' kansers rari kif ukoll dawk pedjatriċi li jaffettwa 6000 eh, tifel u tifla kull sena. Eh, il-kanser jaffettwa il-ġisem tagħna mamma wkoll nuqqas ta' igwaljanza fil-prevenzjoni. Il-prevenzjoni mhix igwali fl-ambjent, fil-preżenza ta' tip elementi kanserogeni Hemm ukoll nuqqas ta' ingwaljanza meta niġu għal informazzjoni dwar eh, vaccines li jistaw jħarsuk mill-kanser tal-uteru. Hemm differenzi kbar bejn naħa oħra trattament, fejn trattament ikun hemm nuqqas ta' gwaljanza meta niġu għal eh, biex wieħed ikun jista' jarġa' jerġa' lura x-xogħol għandu jkun hemm pjan master plan Ewropew kontra l-kanser biex hekk naqsu l-ikbar kawża ta' mewt fl-Ewropa. Tejn ukoll biex naqsu eh, nuqqas ta' gwaljanza biex hekk ikun Ewropa li hija żed ġusta. Grazzi ħafna. Issa fisem il-ħoder u Alleanza Hilsa Ewropea l-Onorevoli Rivasi. Grazzi ħafna, Signor President, il-Kummissarju Andrikajtis u kollegi. Wieħed minn kull tlet Ewropej ħajkollu kanser matul ħajtu. U miljuni, ħafna miljuni imutu mill-kanser. Daw ċifri ma dana kollu ħajjiżdiedu u qed naraw esplożjoni f'mart kroniku. ċerta sperti qed jantiċipaw li jkun hemm irduppjar tan-numru ta' kanser. Sal minn ben issa u l-2035 allura jaġab li hija priorità u hija urġenti. Pjan ġdid hija ħaġa li jidna nistennewha. Prevenzjoni ħaġa li għamilt referenza għandha tkun ukoll eh, tmur mal-trattamenti u palliative care għanna bżon l-istati membri, ma ovvjentiment hija ħaġa li eh, eh, dan hija marda ħafna fittu fatturi li tieħu ħafna eh, aspetti minn per eżempju, hemm diversi rekomendazzjonijiet li tikol aħjar ma tixrobx eh, eh, tpejjibx evita r-radjazzjoni il-xemx imma il-numru ta' kanser edin jizdidu. Forsi mhux nħarsu lej il-post adegwat. Għanna bżonn ikonna pjan multifattorali li eh, per eżempju n-nisa ma jkomplux eh, jaħdmu bil-lejl. Għallet naqqas uh, għax dina għal-fenomenu jizzit il-probabilità tal kansa bi 30% tal għanna bjom ġila kontra l-kanser la prostata u koll. U għanna nifqu l-użu ta' endocrine depressors u un sa u niproteġu il-saħħa tal-ċiċadini. Għanna bżon nħarsu lej l-arja li għanna għetni nieħdu eh, biex naraw forsi innatfu u konna miżuri preventiva. Għanna bżon mwaqfu il-nuqqas, eh, il-fat li jem nuqqas ta' disponibilità ta' medikina. U u aspetti. Issa fidem il-grupp ta' identità u demokrazija għal minuta eh, naddu issa għal sinjura Baldassare. Kollegi, il-programm tal President von der Leyen id-disappuntatni għaliex xanka jekk ehm, tabib ħali ma għalli xej fuq revizjoni tal-pakket tal-farmaceutika u anka l-kura transkonfinali U din għandha il-punt li meċina bħala tobba għandha tkun il-benessri ta' ċittadinu jina nittaba li tħabbir tagħha fuq il-ġlida kontra l-kanċer ħajkolla segwitu. U din tiddependi ma' minna il-ħajja ta' ħafna persuni li għandhom jiddependu mid-djanjostika mal-kura. Jina nixtieq nitkellem fuq suġġett li jinvolvi um, kwart mill-pazjenti, ġviri it-tumuri rari, per eżempju it-tumuri feta ta' eh, pedjatrija, ġviri ta' tfal. Fl-Europa, l-istrumenti biex niġildu din l-sfida jeżistu Il-jar kif dawn l-aħħar ġanet ħareġ rakkomandazzjonijiet għall-istati membri fisem iċ-ċittadini u l-pazjenti Italjani jiena nixtieq nitlob lil kummissjoni sabiex eh, tilqa kemm jista' jkun malajr dawn il-rakkomandazzjonijiet u nitlob lil gvern ta' pajjiżi biex nimplementawhom. Jekk aħna rridu nsalvaw il-ħajjiet hemm bżonn li nibdew u naħdmu. Grazzi. Thank you very much now on behalf of Europe. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Konservattivi u Riformisti Ewropej l-Onorevoli Kopczynska. Signora Kopczynska. Grazie ħafna, signora President, Komissarju, Signori. L-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Saħħa ġa għaletinna li il-kanser huwa eh, l-element, it-tini element li zjed joqtol, marda li zjed joqtol nis nitkellem dwar innu 5.6 mm, miljuni imutu kull sena fid-dinja. La volja l-Unjoni Ewropea u l-Parlament ħadu diversi miżuri biex iġildu kontra kanser fl-Istati membri ma m'għandniex biżejjed fondi, flus biz, m'għandniex flus u miżuri adekwati specialment ħabba li jem 10 stati membri li qed 10 pajjiżi inkluż pajjiżi eh, li qed jieħdu parti ċerta programmi kontra l-kanser. Jien nixtieq nappella l-Kunsill biex jiżgura l-istati membri ikollhom aċċess għal farmaceutiċi eh, li wieħed jista' jħallasom mhux jina u koll tabib bħala edukazzjoni u naħseb li għandu jkun hemm terapija innovattiva indipendentament minn fejn jiġu. Aħna kolħadd jistgħu ġurnata oħra nkunu pazjenzi tal-kanser. Essa eh, l-gwe l-onorvi konneċna. Grazie ħafna, President. Jena law qabel kollox nixtieq ngħid li verament kontenta li il-President tal-ġdida tal-Kommissjoni kif ukoll tal-grupp tal-EPP għarfu li l-kanser huwa priorità fil-perjodu li qed tiħlim fih. Sfortunatament huwa problema diffiċli, rridu ngħidu hekk. Il-Kommissjoni ma tantx għamlet ħafna biex tiġġieled kontra l-kanser huwa importanti ħafna li konna prevenzjoni. Min-naħa l-oħra wieħed irid jgħid ukoll eh, ma tantx ta' nota tal-responsabilità sferak li huwa eh, eh, endocrine disturbance. Huwa fenomenu li verament wiesa kif naraw fis-soċjetà Ewropea. Kommissjoni f'dak l-għandix għasam il-glifosetato għamlet dak li kellem u l-esperti għalinna, għalunna fuq dan. Apparti minn da, u wieħed li jagħmel eżerċizzju tajba ta' eżerċizzju tajba ta' diagnostika. Għaxin għakkaħna ma nħarsux li daw il kawza ċerta sustanzi li għankin sibu fl-ilma li jistaj waslu għal-kanser, aħna mux ħankunu kapaċi eh, nirradikaw din il-merda. il merda tobba dawk li eh, nersis, dawk li fil-assigurazzjoni, għanna bżon ninsaxħu l-ġlida, għanna bżon natu appoċu koll il-pazjent, imma koll il-familja u l-ħabib għax dawn u koll jisofru l-konsekwenzi ta' dil-marda. Jena, jien nishtiq l-għabil kollox li jibdew jaġixxu u beta faċċata bil-kanser. Naddu issa għal l onorvali Bull li muwa assoċjat ma' l ebda grupp. Minuta nofs. Grazzi ħafna. Li wieħed jiġi għatu moti diagnosi ta' kanser hija ħaġa li tbiddellek ħajta, toħloq ħafna nuqqas ta' ċertezza u biża wkoll naf pala tabib u bħala persuna li telef il missiru għal kanser ta' prostata, prostat, allora ħanna bżonn kien hemm avanzi u speċjalisti l-prognosis tejbet ħafna madana kollu eh, hemm ċerta elementi opportunisti li ħolqu eh, klima ta' biża fir-Renju Unit. Il-pazjenti qed jgħidu li jekk ir-Renju Unit titlaq mingħajr ftehim fuq il-Brexit ikun hemm Eh, eh, konsekwenzi li jista' jaffettwa il-riżultat tal-marda tagħhom. Aħna rridu niżguraw il nies li dan mhux il-każ. Jiena bħala persuna, bħala tabib tkellimt ma' dawk li qegħdin fl-industrija tal-farmaceutika u hija ħaġa ċara li kien hemm kien hemm ħafna pjanar li m'hemmx eh, ftehim fuq Brexit u fuq kwistjonijiet ta' standards u Tlet kumpanniji tal-farmaceutiċi fi Franza għaluli l-Renju Unit hija sieħeb ta' kummerċjali importanti u jiżguraw li huma jkomplu l-kummerċ kif inu bħalissa. Aħna 37 pakket ta' medicini u nibatu 45 miljon pakket ta' medicini. Allora dal-kummerċu huwa ċipriku. Eh, allura ninaqdu mak flimkien biex biex najdu l-kulħadd effettwat mill-kanser biex nikkooperaw u naħseb li taqblu miħaj li bniedem jagħmel lob politiku bil-ħajja tan-nies mhix ħaġa aċċettabbli. Thank you very much. The next speak. Grazie ħafna. Għal minuta u nofs. L-Onorevoli Svizza. Grazie ħafna. Dan huwa punt fuq l-aġenda tagħna. Importanti bdew fil-bidu ta' din is-sessjoni li din jidet li ħatkun priorità għalina. Naħseb li manna lebda differenza differenzi politiki fuq dan. Ma sibx li għanna bżon nitkellmu dwar Brexit illum. Kellima oħra Kif qalu kellima oħra, il-kanser huwa wieħed mill-kawżi li żdiet importanti fil-Unjoni Ewropea. Dan huwa speċjalment il-każ għall-pajjiżi tal-Ewropa eh, ċentrali u tal-Vant li għandhom eh, nivell ta' ħajja iżjed baxx. Għandna bżonn li jkun hemm igwaljanza, għandna bżonn li l-pazjenti jkollhom aċċess igwali għal farmaceutiċi, eh, għal medicini indipendentement fejn fejjeċu u jinn Jien eh, nifraħ l kommissjoni għax-xogħol li għamlu s'issa u nispera l-kommissjoni l ġdida tinvesti eh, flus eh, importanti kbar fil riċerka U tippermetti wkoll li jkun hemm aċċess għal medicini specialment dak li jgħidu l-om smart, mediċini smart, għal pazjenti kollha u nispera li nkunu naħdmu fuq da. Jiena nippretendi l-Kommissjoni ġina tieħu nota ta' dan is-suġġett nispera li nkunu nistgħu naddottaw eh, master plan ġdid eh, fil-ġdid fil-ġdid kontra l-kanser eh, jien organizzajt diversi konferenzi fuq dal suġġett fi Kroazja u fi Brussel u indipendentament mill-portafolju li ħajkolli fil-ġejjina jiena il kontribut għal ġlieda fil-ġlieda kontra l-kanser u bladu mandi lebda dubju li kulħadd fl flimkien mill-xelluk għall-lemin. Sur Weber eh, kien qed meċi eh, il-kwistjoni u qed nħugos gost li għed fuq l-aġenda tal-lum. Naddu issa għal-minuta l-Onorevoli Junker Jus. Grazie ħafna. President, verament hija realtà krudili li taħsat ħafna vittmi minn kull għaxra eh, eh, jomordu bil-kanser fuq il posta ta' Daw l axħar snin ħadna ċerta miżuri biex nevitaw ċerta sustanzi li waslu għal kanser. Per eżempju, eh, il-tuħal li uħroġ mid-diġel li jista' jwassal għal kanser, per eżempju, għanna bżon li ntellaw il-livell biex ħadd ma jkollu il-kanser, ma jieħu l-kanser fil-posta xogħol. Għanna bżon regolament iżjed eh, eżiġenti f'dak l-għandu xjaqsam eh, eh, il-sustanzi li waslu il kanser Il-fat li wieħed jista' jimrad bissa formi ħaġa tal-mawda sanaddu għall-Onorevoli Ris. Grazzi ħafna President. Forsi ti permetti li ftit momenti oħra nixtieq eh, nringrazzja l-Kommissarju li ħajsegwi l-korrela tiegħu x'imkien ieħor kien pjaċir għalijel naħdmu flimkien Eh, biex niprovaw nabanzaw il sistema ta' saħħa forsi tiftakar it let snin ilu eh, rajt itra mis-Sinjura Hajnen, eh, om ta' tifel li għan batim il-kanser. Talbet li nkunu zet kuraġġużi għax din hija li zet li zet l-ikbar kawza ta' kanser parlament semma u reagisce u eh, permette ċerta medicini tal-pediatri. Għax ħafna drabi dak li siru għalli kull ma jamlu jaqsmu id-dozi li ġimatu moti l-adult. Għanna bżon li namlu dan kem jista' jkun malaj. Sitt trattamenti ġodda biss fil-2000 fuq il-soqa Xħan najdu l-om l-daw l omiet u misserijiet ta' xmizur qed jitju maħuda f'riċerka u innovazzjoni għal bżonnijiet pedjatri u għal effetti sekundarji fuq it-tfal żgħar. Aħna għanna fiduċa li dan tkun fil-master plan ta' Sunjura van der Leyen. Eh, Madam Milan. Grazzi ħafna sal-minuta l-Onorevoli Milan. Grazzi, Signora President. Il-kanċer huwa t-tieni l-ikbar għat fl-Ewropa għalhekk irridu naċċeleraw ir-riċerka. Hemm dejjem aktar kawżi ta' kuljum tal-kanċer jekk mhux psikoloġiċi jew eh, ambjentali. Ir-riċerka għadha ta' allura. Ir-riċerka trid tadatta għal bżonnijiet il-ġodda. Irridu nżidu l-kooperazzjoni Ewropea u internazzjonali. Imma il-lobby b'saħħtu eh, fl-Unjoni Ewropea li għamel ħafna flus mill-onkoloġija, dak il-lobby jrid jiġi kontrollat. Sustanzi li diġà qed jeżistu jridu jitpoġġew fuq is-suq kemm jista' jkun malajr għal prezz eh, konvenjenti għal kulħadd. Palma diġà intqal għandna bżonn ta' aktar riċerka fuq il-kanċer li affettwa l-itfal Irridu nħarsu lejn terapiji ċellulari ġodda kif ukoll trattamenti ta' kanċer oħrajn. Irridu neliminaw ukoll l-ostakli kummerċali speċjalment inqas ta' stocks li hemm disponibbli fl-Ewropa bħalissa. U biss jekk nagħmlu hekk il-kooperazzjoni Ewropea tkun tista' tkun effiċjenti. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Vixnevska. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, jiena naqbel ma dak li għadu kif intqal ġviri li għandna nikkontrollaw aħjar il-lobby farmaceutiku. Għaliex dawn ilhom jagħmlu flus, flejjes kbar mill-nies foqra li huma affettwati. Inti ilek ittina dawk iċ-ċifri koroħ għaliex wara dawn iċ-ċifri hemm il-ħajjiet tan-nies. Ħajjiet tan nies li jingħataw djanjożi ta' kanċer. Fl-2015 1.3 miljun persuna ehm, fl-Ewropa mietu bil-kanċer. Dan huwa kwart tal-numru tal-imwiet kollu totali għal dik is-sena il-kanċer ehm, malin jiġi djanjozat 6.000 tfal jiej imutu kull sena il-ġenituri ta' tfal ħafna drabi jkunu qegħdin jitkarbu għal flus biex ikunu jistgħu jiffinanzjaw it-trattament. Għalhekk ċertament għandna bżonn ta' azzjoni komplessa biex inkunu effiċenti fil-ġlida tagħna kontra l-kanċer hemm bżonn li aħna noħolqu kundizzjonijiet tajbin anke fuq livell leġislattiv u fuq livell ta' Unjoni Ewropea għandna nappoġġaw il-kooperazzjoni u r riċerka transkonfinali kif ukoll trasferiment ta' arfin biex nużaw aħjar il-potenzjal intellettwali tax xjentisti fl-istati membri kollha. Aħna nistgħu ntejbu il-fatturi ta' sopravvivenza u l-istatistika u dan billi nagħmlu l-skambju tal-aħjar prassi, nipromuovu l-benessri u ntejbu l livell ta' taħriġ tal-tobba. Grazzi. Grazzi issa għal minuta l-onorevoli Kuntura. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi. Kull sena 1.3 miljun Ewropej imut a kawża tal-kanser, 26% tal-imwiet kollha Jiena nixtieq nitkellem fuq il-kanċer tas sider li joqtol aktar nisa madwar id-dinja minn kwalunkwe forma oħra tal-kanċer. Fl-2018 fl-Ewropa aħna kellna 552,000 eh, każ ġdid u 138,000 eh, mewt. Imma jekk dan jiġi identifikat fil-ħin eh, huwa jista' jiġi trattat, jista' jiġi kurat. Hemm bżonn li fuq livell Ewropew l-attivitajiet, l-informazzjoni, l-qajmin ta' kuxjenza dawn kollha npoġġuhom fuq quddiem nagħtuhom importanza biex nassiguraw li l-pazjenti kollha għandhom aċċess għal protokolli ta' trattament, irridu nelbu l-preġudizzji u l-istigma soċjali sabiex l-informazzjoni u eh, testjar preventiv ikun disponibbli għan-nisa kollha. Huwa importanti ħafna kummissjoni tkun taf dwar dan din il-kwistjoni Sinjor Kirikadi hija minn Ċipru u hija determinata li toħloq l-ewwel strateġija ta' kontra il-kanċer. Grazzi ħafna issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Dize. Grazzi ħafna, Signora President, Komissarju, Sinjuri. Il-kanċer huwa suġġett personal ħafna ħafna nies anke lija fil-fatt ftit żmien ilu l-aħjar ħabib tiegħi eh, bil-kanċer ta' 46 sena U din hija raġuni għalfejn jiena Manfred Weber u oħrajn ilna għal ħafna żmien naħdmu sabiex impoġġu dan fuq l-aġenda. Fil-PPE sentejn ilu aħna impenjajna ruħna li nagħmlu il-biċċa tagħna sabiex nassiguraw li fi żmien 20 sena ħadd mu ħajkun qed imut bil-kanċer, issa mhux ħajnexxinna nagħmlu dan waħedna fl-istati membri għaliex fl-istati membri hemm ħafna responsabiltajiet skont ovvjament il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Iżda hemm xi affarijiet li nistgħu nagħmluhom fuq livell Ewropew, nistgħu norbtu flimkien pereżempju ħafna mir-reġistri tal-kanċer. Din titlob ħafna kooperazzjoni Ewropea għandna bżonn ta' aktar riċerka u nixtieq nagħmel appell lil kunsill li l-tuħ eh, li qed jiġi proposta l orizzont ma jsirx u l-kollegi tar-Renju Unit nixtieq ngħid li l-Assoċjazzjoni Medika tar-Renju Unit identifikat problema fit-twassil ta' mediċina e, eh, fil-każ ta' Brexit, speċjalment ta' Brexit mingħajr ftehim, u ma nistgħux ninjoraw din is-sitwazzjoni. għax un xi ħadd ħajajt din ma u huma qegħdin jilagħbu bil-ħajjiet tal-pazjenti. Rridu nkunu konxi ta' dan u rridu nsemmuh dan il-punt. Issa l-kellim li jmiss għal-minuta l-Onorevoli Gonzales Casares. Jina kontent li il-litra tal-Kummissarju ġdid fuq is saħħat poġġi l-kanċer fuq qoddim. Fil-fatt li zjed punt fundamentali tal-kanċer u l-prevenzjoni, irridu nimxu d-din fl-edukazzjoni fuq is-saħħa, jiġifieri ninformaw li ċittadini tagħna fuq il-fatturi ta' riskju, iżda fl-istess ħin irridu nagħmlu leġiżlazzjoni. Pereżempju qed naraw li fil-ġlieda kontra it-tabak prodotti ġodda bħal vapers jistgħu jagħtu idea falsa u jiena naħseb li l-qafas leġislattiv ma li mhuwiex lest għal dan, issa dwar li nippromovu l-riċerka Għawek xtaqt insemmi l-importanza li nappoġġaw dawk l-inizjattivi li jaħdmu għall-innovazzjoni. għal kwalunkwe metodu li jista' jwassal għal eh, diagnosi eh, bikrija. Ma nix ninsew id-dimensjoni tal-familja li għandha din il-marda. Nihdu ħsieb lil min juhu ħsieb. U ma ninsewx l-importanza li nagħtu garanzija lil dawn il-pazjenti li jkollhom eh, il-possibilità ta' mewt b'dinjetà. Grazie ħafna l-kellim li miss l-Onorevoli Solis Perez għal-minuta il-riċerka u l-innovazzjoni huma essenzjali biex nirbħu il-battalja kontra il-kanċer f'dan l-ambitu huwa propju hawnhekk fejn il-Parlament jista' jkollu rwol fundamentali għaliex pereżempju l-Parlament jista' jitlob li il-programm Orizzont Ewropa jkollu biżejjed fondi sabiex ir-riċerkaturi jkunu jistgħu jaħdmu. Fl-istess ħin għandna bżonn ukoll koordinazzjoni aħjar bejn iċ-ċentri ta', ta riċerka, l-isptarijiet, il-paċenzjenti u l-intraprizi biex inkunu nistgħu nippreżentaw e, mediċini ġodda u di dawn jaslu fis-suq kemm jista' jkun malajr u ma jħallu ħadd lura. U rridu nilleġislaw ukoll biex nippermettu teknoloġija ġodda bħal l-użu ta' intelligenza artifiċjali u d data tal-pazjenti. U fl-istess ħin garantulhom li ħan rispettaw il-privatezza tagħhom. Nis mill-inħata l-istituzzjonijiet aħna ħa fl-imkien sabiex nassiguraw li r riċerkaturi ikollhom il-rizorsi kollha meħtieġa biex ikunu jistgħu jiġġieldu dawn it-tip ta' mart. Grazzi. Grazzi ħafna l-kellim li miss għal-minuta l-onorevoli reġimenti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Id-dibattitu li nitkellmu fuq l-lum huwa ta' importanza partikolari għas saħħa tal-Ewropej kollha. Għalhekk hemm bżonn ta' risposta b'saħħitha u azzjoni mm, b'koeżjoni bejn il-gruppi li Huwa magħruf li dawn it-tip ta' mart huma marbuta direttament bejn ir-rabta li hemm bejn il-bniedem u l-ambjent għalhekk irridu ma nistgħux nibqgħu ninjoraw l-arja li qegħdin nieħdu n-nifs minna u dak li nsibu fl-ikel tagħna. Għalhekk għas-salvagwardja tal-ambjent jekk niġġieldu l-ġlida kontra t-tibdil fil-klima u nieħdu ħsieb l-ambjent ikunu nistgħu niġġieldu wkoll problema tal-kanċer. Ma ninsewx ukoll ċertu terapiji eh, mirat impjegati li huma huma ħafna ħjar għal bniedem minn eh, ċertu sistemi ta' eh, chemotherapy per eżempju, palma rajt jiena stess fil-ħidma tiegħi bħala tabib. Aħna rridu nigarantixxu lil ċittadini il-dritt fundamentali għas saħħa għalhekk aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu hawnhekk f'din is-sede fil-Kumitat tas-Saħħa biex flimkien nifaċċaw din l sfida tant importanti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, issa l-onorevoli Djurix Nikolsonova għal minuta. Iva, grazzi. Em, diżugwaljanzi kbar fid-disponibilità ta' diagnosi u trattament, għal, specialment għal dawk li huma u dan jista' jwassal għal differenza kbira eh, sa' 20% u dan jaffettwa it-twal, specialment fir-reġuni tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U skont il-WHO pajizi Slovakkja għanda tini l-ola riżultati ta' mortalità fil-Europa. Eh, 259 persuna f'kull 100 li f'kull elf li jiġu affettwati aħna għandna bżonn ta' terapija ta' kwalità dan jużi bikrija, eh, ssib il-pazjenti kif ukoll hemm problemi ta' eh, perjodi ta' stennija twal u nuqqas ta' kura ta' wara. Eh, għalhekk jiena nixtieq nitlob li kummissjoni u l-istati membri sabiex jiffaċilitaw eh, aċċess għall-aħjar modalitajiet ta' trattament u diagnosi għal pazjenti żgħar kollha fl-Unjoni Ewropea l-aħħar imma mhux l-inqas jiena nixtieq nitlob lilkom il-kollegi kollha tagħna biex tqajmu kuxxenza tal-kanċer ta' tfal Eh, billi tilbsu il-zikarella tad-deb li battilkom il-koll il-ġimgħa li għaddiet. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Monserrat għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sinjora President l-Europa tiffa ħafna drabi qed tiffaċċa sfidi minħabba eh, affarijiet li ma tafhomx bħal Brexit ma eluf ta' ċittadini Ewropej edin jiffaċċjaw realtà terribbli li għandha inqas impatt fil-medja imma impatt kbir. Ġifieri il-kanċer li qed tiffaċċa l-Ewropa aħna lkoll batna minn mill-qrib, batejna mill-qrib il-kanċer u il-realtà ta' dawn iċ-ċifri jimemx dubju dwara. Wieħed minn kull erba ċittadin Ewropew ħajmut bil-kanċer dis-sena. U aħna ħankunu qegħdin nifaċċaw il-kanċer f'xi mument ta' ħajjitna. U minkejja din ir-realtà xorta waħda hemm possibilità ta' e, tama. Il-ammont ta' kanċer naqas bejn 30 Eh, madwar 30 kanċer huma eh, evitabbli. Kif? Billi nbidlu il-ħajja tagħna. Irridu nieħdu ħsieb l-arja li eh, nieħdu nnifs fiha irridu nieħdu ħsieb lil nafusna, nieħdu ħsieb ukoll is-saħħa mentali taċ-ċittadini tagħna, l-istress, l-ansjetà, u ir-ritmu tal-ħajjiet tagħna. Biex ikunu nistgħu niksbu dawn l-għanijiet kollha hemm bżonn li jkollna approċċ Ewropew. Irridu ntejbu l-alleanza, l-alleanzi, irridu jkollna diagnosi prekoċi, irridu ntejbu l-investiment. Irridu ntejbu l-umanizzazzjoni tal-pazjenti sabiex din tkun olistika u timxi l-qoddim minnaħa tal-tobba eh, biex nejnu l-pazjenti. Il-kanċer għandu ħafna uċuħ rridu nuħdissibom kolla u dan u għallan tal-pjan kontra l ġlida kontra l-kanċer. Dan huwa pjan li ħajjejn biex nelbu din il-marda li tista' tagħti ħajja u tama lil eluf ta' ċittadini Ewropej. Għalhekk aħna nittamaw li l-President eh, von der Leyen ħadd iġġielet fuq din il-marda u hija li waħda mill-iżjed affarijiet importanti li għandna. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Palmer. Grazzi huwa unur għalija li f'dan il- Eh, dibattitu nsemmi jackie Woodcock eh, li hija waħda mill kostituenti tagħna, djanjużi ta' kanċer ta' sider mija u koll ispirazzjoni u seta ta' mexija ehm, wara il-kampanja Dying to Work li tipprova tagħti aktar drittijiet u protezzjoni fil-post ta' xogħol ta' persuni li għandhom eh, marda terminali e taħdem ma' unions differenti sa' ma' l-ETUC U aħna qegħdin nafsu l-Kummissjoni bħala parti minn kwalunkwe pjan tal-kanċer Ewropew li tinkludi protezzjoni speċifika biex tgħin lil persuni li għandhom marda terminali li jibqgħu fuq il-post tax-xogħol li jkomplu impjegati b'dinjeta kemm jista' jkun li jixtiequ u li jistgħu. Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex tieħu azzjoni fuq dan il-punt u jiena nikoraġiċi l-MPs minn kamra kollha biex jaħdmu biex jappoġġaw din il-Dying to Work eh, campaign li jiena li dejt fl-aħħar mm, kampanja. Grazzi ħafna, issa l-onorevoli Zakaropulu għal minuta. Signora President, signori, jina naqbel mija fil-mija ma' l-inizjattiva ta' Sinjura van der Leyen li tnedi um, pjan Ewropew kontra il-kanċer, ma jena naħseb ukoll li għanna bżon nieħdu passi ikbar. Per eżempju, jena nieħdu eżempju eh, partikolari, il-kanċer tal-utru jew tal- on tal-utru huwa wieħed mill-iżjed kanċer li joqtol u hemm numru kbir li imutu minħabba fih. Imma grazzi għal eh, tilqima nistaw insalvawhom dawn in-nisa għalhekk rridu nżommu dan f'maħna e, u dan rrid ikun parti mill-SDGs il-pjan ta' WHO kif ukoll irridu ndaħlu skont l-impenji tagħna fuq is-saħħa dinija. Għalhekk, Kummissarju, Ministri, Ministru, irridu nintegraw fil-pjanijiet Ewropej l-aspett tal-azzjoni esterna li xaħna ma nistawx naċċettaw li nisa imutu ta' mart eh, bħal dan kemm u kemm fil-kumplament tad dinja. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Binje. Kollegi, jina tkellimt fl-axar fl laqa tal-Kumitat tal-Envi fuq in-nuqqas ta' medicini fl-Ewropa imma ħadd ma wieġeb għal dak li jiena qed għalhekk nixtieq niġlura u nerġa' nsemmija hemm eh, nuqqas ġdid ta' mediċini fi Franza. lokalizzazzjoni fil-produzzjoni tfisser li forniment jiddewem u ċertu eh, laboratorji il-produzzjoni ta' mediċini qegħdin jagħmlu biss eh, dawk in-numru ta' mediċini jasbu li jista' jagħmluhom profitt. F'dawn l-aħħar 10 snin, in-numru ta' stock li spiċċa żdied 20 darba. Ħafna drabi eh, l-elementi attivi jisiru barra mill-Ewropa, għalek din hija emerġenza aħna ma nistawx nippermettu li jkun hemm dewmin fil medicini għaliex hemm ċertu gruppi li moħħhom biss fil-profitt, il-kura medika għandha tkun disponibbli għal kulħadd. Għalhekk għandna bżonn li il-produzzjoni tal medicina nerġgħu nagħmluha lokali eh, jew għall-inqas ikollna ċertu stokkijiet. Grazzi ħafna sal-minuta l-Onorevoli Mazurek. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, aħna qegħdin niċċelebraw il-ġimgħa Ewropea tal-prevenzjoni tal-kanċer. Għalek tajjeb li qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni, il-Parlament Ewropew għandu jappoġġa miżuri li jittieħdu mill-Istati membri sabiex il-pazjenti kollha jkollhom trattament indaqs u aċċess indaqs għal trattament modern. Għandu jkun hemm riżorsi u anka prevenzjoni. Aħna għandna strateġija sabiex namlu diagnosi u nittrattaw il-kanċer fil-Polonja, aħna għankunu qegħdin naqsmu kol esperjenzi. U dan din hija xi ħaġa li għandha tiġi appoġġjata mill-istituzzjonijiet Ewropej. Għandna lkoll nassiguraw li l-pazjenti iħossu li ħajjiġu mejjuna fl-istati membri kollha. Kemm dawk sinjuri u dawk foqra. Irridu nassiguraw ukoll li l-Unjoni Ewropea ikollha l-istrumenti sabiex tgħin lill-istati membri. Il-ħajja għandha l-istess valur fl-istati membri kollha u din hija xi ħaġa li għandha timportana minnha. Grazzi ħafna l-minuta u nofs l-Onorevoli Fransen.